Señorías. Membri onorevoli, jissamena l-agenda l-ornija kolla kemmi il-minuti minn din il-laqa ħanaddu koma l adozzjoni fil-bidu ta' sessjoni parzali li imes Mena issa nistaw naġġernaw is-seduta u nistaw nifqu għawa.